Miet Hans Jansen ta' 74 sena. Huwa kien membru tal-Parlament fil-Kumitat tal svilup kif ukoll delegazzjoni relazzjonijiet mal-Afganistan u għalhekk fisem il-Parlament Ewropew nixtieq nuri s soba tiegħi. Il-familja l-raba tas-Surja